naħseb li huwa fl-interess ta' kulħadd li konna maniera żjed kredibbli biex nimplementaw il-patt ta' stabilità u tkabbir. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur President għal din is ta' mistoqsijiet u risposti nintaqgħu ix-xar id-dieħel matul is-sija ta' mistoqsijiet. U l-laħt li għanna għada wkoll. Grazzi ħafna. Grazzi kollegi għal mistoqsijiet tagħkom. Uh, the next item. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna għallum huma l-mistoqsijiet orali. Aġenziji ta' klassifikazzjoni tal kreditu uh, First, um- nibdew bil-kollega Nikolaus Konċis. Grazie ħafna, President il-dibattitu l-lum fil-Parlament Ewropej għandax taqsam mal-attivitajiet u reperkussjonijiet tal-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu fuq l-ekonomija Ewropea u l-ekonomija globali, l-Unjoni Ewropea u Bank Ċentrali ġa eh, ħarġu ehm, regolamenti tagħhom eh, l-Moody's, S&P u Fitch u eh, mid-dritt biex ikun jistaw jagħtu bazzolazzjoni mhux biss l-intrapriżi imma anke stati membri nifisom. Dina ħaġa li Eh, mux mm, għatma smajnija bil-blat politiku ekonomiku. Meta l-krizi bidiet, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għarfu il-rol negativ ta' dat-tip ta' aġenzija. Għet eh, pretendi li kommissjoni t-limita eh, l-drittijiet ta' dawn l-aġenzijiet taħt regolament 1060 dawn l-aġenziji ġa naqsu il-credit ratings ta' Greċja u dak l-lum ħalsu doppju ta' imax. U dan minn dik li kienet istruzzjoni qabel u dan wassal għal noqqas ta' kwalità u ħafna self spekulattiv u riżultat naħna kollona nafuh. Il-bieraħ Moody's għal darbohra provat toħro eh, klima negattiva għal Greċja u għall euro U mem lebda raġuni għal da. Immuma eh, naqsu l-kredibilità eh, tal-ekonomija grega fil-men forba punti. Din hija aġenzija, din hija waħda mill-aġenziji l-Unjoni Ewropea ta' faraf tarafa pala aġenzija ta' klassifikazzjoni ta' kreditu għalla volja kullħat ikkundanna da' għax dana twassal għanda responsabilta kbira u għaja eh, tal-krizi li kena. ħaġa li ġiet ikkondannata minn analisti eh, dawk li kienu analisti fil-Kongress Amerikan għax għallu li daw il-kapijiet tagħhom ehm, obbligawhom li għamlu credit rating ta' toxic bonds. U allura għandna Trinità Eh, ta' detrinità ta' Moody's, S&P's u Fitch li kellu konsekwenzi fiżament dizastruzi għall istat Uniti. Dinja kumpanija fejn miljoni ta', ta dollari intelfu. Dawn waslu għal kriżi ta' subprime 450 miljon euro li jomitlu. Naħna nafu nafu da kollu sinjura, ma huwa impossibbli li wieħed ikollu ehm, intraprizi Amerikani privati u li huma għandhom interess konkret u qed jagħmlu valutazzjonijiet tal-ekonomiji eh, Ewropea. Din ħaġa li għandha tkun suġġetta għal korp pubbliku eh, elett, mhux għandu x'aqsam ma' interessi privati. Dak li qed nisimgħu llum il-Kommissjoni u l-proċedura kollu eh, qed tkompli din mafja għed tkompli bil-forma ta' storsjoni u qed twassal li l-politika ekonomika hija kontra l-interess tal-ċittadini u l-ħaddima tal-Unjoni Ewropea. l parlament Ewropea għandu jaċċetta responsabiltajiet tiegħu jintervjeni u jitlob il-Kommissjoni u l-Kunsill biex jieħdu nota ta' dak li l-Parlament qed jgħid u joħolqu leġislazzjoni immedjatament biex iwaqqu din il-din situazzjoni mhux aċċettabbli. Grazzi ħafna. Grazzi, President, Sur Kommissarju, kollegi. Din il-mistoqsija orali il-Grupp Soċjalista u Demokratiku rrit jiġbet l-attenzjoni fuq il-problema marbuta mal-rating agencies. Baħna nishtiq nkunu nafu minnat il-Kommissjoni x'passi se tieħu minn dan il-moment għalix aħna nħossu li huwa il-moment li aħna noħolqu rating agency Ewropea illi u din l-idea jidrinna illi eh, edha tiħu qed issir iktar reali wara dak li qal il-President Barroso. Konna ngħidu wkoll illi rating agencies irnexxilhom jagħmlu dak li huwa kważi impossibbli, nexxilhom illi ikollhom rwol ewlieni kemm fil-kriżi finanzjarja fl-2008 wara anzi tul il-falliment kollu ta' Lehman Brothers bat fit-tieni fażi li bdiet bil-kriżi fil-Greċja fil 2008 iffavorixxew ir-riski tal-prodotti tossiċi u issa qegħdin innaqsu ir-rating tal-Greċja, Portugal u Spanja propju f'mument meta kienu għaddejjin negozjati bejn l-Unjoni Ewropea, il-Fond Monetarju u l-Gvern Grek. Xtaqbat tajt, xtaq tajt dwar dawn, President Buzek. Jena marriċ nati il tort għal dak kollu li jiġri fid-dinja u fl-Ewropa li rating agencies imma daw dejjem ikunu hemmhekk meta jkun hemm xi jiġri xi straġi issibhom il daw. Naraw fl fil-każ tal Lehman Brothers, U da forsi għandu jwassanna biex nieħdu reazzjoni eh, iktar qawwija mux mhux noqogħdu bidejna fuq zaqna u ma nagħmlu xejn. Sur komissarju, meta se tinfetaħ inkjesta fuq dan il-settur. Aħna diġa tkellimna mal-kollega Tana Gozes ftit ta' żmien ilu meta konna qegħdin nagħmlu regolament dwar rating agencies issa se tissir inkjesta fuq dan is-settur kollu illi titfa dawl fuq is-sitwazzjoni eh, fuq is-sitwazzjoni inaċċettabbli illi tirrenja f'dan is-settur. Ejjew nagħmlu xi ħaġa qabel ma l-affarijiet isiru għar milli huma llum u minflok ma noqogħdu nitkellmu biss nagħmlu xi ħaġa. Barra li aħna għandna noħol u Credit Rating Agency Ewropea rridu naħsbu wkoll dwar ir-rwol li għandu jkollhom il-rati ta' l-awdituri fil- biex huma jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar um, il-qada finanzjarja u neħu dan is-seta kollha mill-credit rating agencies privati. Anke il-President Sarkozy għal illi għanna namlu xaħġa dwar dan tnub madana kollu illi mbagħad fil-Kunsill Ewropew fejn anki Sarkozy u Merkel jihdu sem kienu dawn il-gvernijiet illi għadu il-għal u qabel ma eh, ġi approvat il-pakket ta' għajnuna għal Greċja. Għalek, Sur Nikola Sarkozy, Signora Merkel, littra qabel ma toqodu tajdu tibatu l-affarijiet u tajdu l-affarijiet l-Sur Barroso, ħjar tajdu dawn l-istess affarijiet li l-kom infuskom. Grazzi, Sur Pedella. Sur Banier issa eh, nishtiq nil-għaw fosna li qiegħed hawnhekk bidu eh, Inti ħad titkellem zel qudiem imma jiena xtaqt nilqak fostna. Issa imisna lil Jean Paul Gozes. Merci. Grazzi, grazzi Sur President, Sur Kommissarju, eżis kollegi. Is-suġġett tal-Credit Rating Agencies ilu jħasseb dan il-Parlament mill-mandat ta' qabel u eh, għamnek nifraħ l parlament u l-Kommissjoni illi adattaw uh, dan il-regolament fuq dan il-sujġet. U l-lum nerġaw nistaqsu din l-istess mistoqsija minħabba dawk illi intqal dwar ir-rwol ta' dawn l-aġenziji waqt il-krizi nistaw najdu illi da mandunaw u marawix ġejja l-krizi eh, nistaw najdu li l-ratings li jgħatu uh, jinżlu Imma naħseb illi din il-mistoqsija irridu narawa mill-angoli kollha. Il-fatt illi dawn l-aġenziji jagħtu ratings lil ċerti prodotti mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn l-investituri li jinvestu li jaħorġu il-flus għandhom id-dritt li jkunu jafu x'riskji jew x'diffikultajiet li jistgħu jiffaċċaw ruhom eh, magħhom Umbat il-kwistjoni si naqra iktar vaga u nqas ċara jekk fir regolamentazzjoni bankarja irridu mmorru naraw biex naraw l-ammont ta' fondi propri rrid ikollhom il-bankijiet kontra ċerti investimenti minn din il-perspettiva regolament tal-2009 ma tant jagħti tweġibiet għaliex hawnhekk ridna aħna norganizzaw il- um, anki supervizjoni ta' dawn il-credit rating agencies, IVA, il-ratings huma forsi leġittimi imma nistgħu noqogħdu nxandruhom kif qegħdin għom dawn l-aġenziji fit-test li qed tipproponu inti sur kummissarju għadek kif eh, prezentajt it-test fuq id-dħul fis seħħ tas-Supervizjoni Ewropea ta' dawn l-aġenziji fil kontesta tar regolament il-ġdid finanzjarju u t-test irrid jippermettina li nwiġba dan mistoqsijiet l-ewwel netwar il-kompetizzjoni fil-qasam ta' dawn l-aġenziji mill-opinjoni tiegħi jiena ma naħsibx li huwa biżejjed illi noħolqu aġenzija Ewropea anke tkun pubblika tkun soluzzjoni għal din il-problema jekk tkun tkun aġenzija illi tagħti ratings iktar ġenerużi mill-oħrajn mis se servi għal xejn hemm bżonn li nisħu iktar fuq il kondizjonijiet illi fihom l-aġenzija jagħtu ratings, hemm ir-ratings fuq il-kumpaniji privati u fuq id-dejn sovran. U jiena nisħaq fuq il-ratings li jena taw l-dejn sovran l-awtorità illi għanda din ir-responsabilta x'ekrit il-Parlament ta' supervizjoni ta' dawn l-aġenziji li se jaħdmu fl-Ewropa hija leżma l-awtorità l-ġdida ta' servizzi finanzjarji u jiena naħseb illi meta eh, fil-mandat ta' leżma għanna natu għal possibilità u kol mux biss li tamel supervizjoni effiċjenti tal-aġenziji imman kif ir-rigward ta' dejn sovran li toħloq mekanizmu li jippermetti illi kunem kontroll minn ċensura ma li kunem kontroll il-mod kif dawn il-rating agencies jgħatu il ratings tagħhom fuq id-dejn sovran. Ma nistawx naċċettaw kif ġara illi kwarta qabel ma jgħalqu il-borzi il-boros eh, finanzjarji illi eh, il-ratings jonqsub tal mod mod tal-mistħija unbat irridu kol noħolqu mekanizmu ta' prevenzjoni li jobbliga lil dawn l-aġenziji illi jarfu l-supervizur fi żmien xira il- eh, meta ikunu se joħorġu ratings ġodda sabiex dan il-kontrollur ikun jista jara l-ewwel net illi il-proċeduri ġew rispettati u iktar u iktar illi il-mod kif jinħarġu dawn ir-ratings mhux se jkompli iħawat il-sitwazzjoni tad-dejn sofran. Dawn l-affarijiet jistħoq ilhom attenzjoni partikolari xi ħadd semma il-qorti tal- Eh, eh, tal-awdituri imma għalissa dan għadhom mhumiex involuti. Issa aħna nixtieq nkunu nafu sur kummissarju kif se ntejbu il-mod kif jaħdmu dawn l-aġenziji, ir-ratings li jagħtu u kif se nsaħħu il-kompetittività. Grazzi. Merci, Messie Gozes. Grazzi, Sur Gozes, imis issa Signora Golad. Erba minuti, Signora. Grazzi, Sur President, Lodwa Tajba, Sur Pres, uh, aħna niġu minn pajjiż fejn il-rating agencies uh, jeżistu anke għal ristoranti, ġifiri aħna ma nistawx najdu li aħna ma naqblux illi kunem ratings għalix Iva, da jista jati uh, eh, jipremja lil dawk illi jaħdmu aħjar minn oħrajn, ġifiri aħna ma rridux illi uh, eh, nitfaw del ħażin fuq uh, min qed jagħti ir-ratings imma pjuttost fuq il-kundizzjonijiet li fihom qed jingħataw dawn huma aġenziji illi għandhom seta kbira u għalhekk aħna rridu narraw kif qegħdin jaħdmu. Is-Sur Gozes għadu kif qal dak li rrid ngħid jien li hemm differenza bejn ir-ratings ta' kumpaniji privati u dak ta' dejn sovran, imma fil-żewġ każijiet hemm l-istess problema jiġifieri il-metodoloġija hija tajba, il-kriterji huma tajbin, il-kriterji kif wieħed jista' jagħmel valutazzjoni ta' kif qed taħdem kumpanija, u mbagħad hemm biżejjed trasparenza fuq ir-rabtiet li jistgħu jeżistu bejn min qed jagħti ir-rating u min qed jirċievi din din ir-rating dan kollu irridu narraħ mill-qrib u hemm bżonn illi noħolqu qafas biex dan kollu isseħħ f'qafas ikkontrollat. Il-Parlament ukoll kien qalbaq l-aħħar leġislatura permezz tal-rapport tas-Sur Gozes li ssir xi ħaġa bħal din. mbagħad huwa importanti wkoll illi aħna nkomplu eh, inkomplu naħdmu fitri illi beda jimxi fija il-parlament. Forsi l-lum din miex priorità imma huwa importanti illi aħna naraw illi il-kontroll kif qed isir illum ikun ikun hemm affas u jkun hemm kriterji xirqa biex dan isir. U din l-autorità li dal-waqt se titwaqqaf fina waħda mill-rapporter fuq il-pakket ta' supervizjoni eh, finanzjarja ma' Sven Gigold ukoll. Imma jiena nixtieq nagħmel appell l istati membri il-presidenza Samiex prezenti imma naf li intom ukoll tistgħu twaslulhom dan il-messaġġ sur kummissarju wara kollox intom hekk qegħdin tagħmlu sabiex nimxu fuq dan id-dossier. Naħseb li l-istati membri jieħdu r-responsabbiltajiet tagħhom bis-serjetà. Ma nistgħux ngħidu ħaġa qoddim il-medja u nitqanqlu mill-konsegwenzi ta' ċerti deċiżjonijiet ta' dawn l-aġenziji mbagħad mill-banda l-oħra meta nitkellmu dwar l-eżma nagħmlu bsaten fir-roti għal din l-aġenzija l-ġdida. Aħna nixtiequ li din l-awtorità tkun identifikata b'mod ċar li tkun tista' taħdem fuq livell Ewropew u li tkun ukoll kapaċi li tikkontrolla dawn il-credit rating agencies. Dan huwa wieħed mill-kompiti li di se jkollha u mhux l-inqas żgur li kunem supervizjoni li s-sir mir Ewropea, l-infrastrutturi ta' swieq, Hemm nuqqas ta' trasparenza f'dan kollu fissu illi l-inna tħassibna aħna maħniex kontra il-kompetizzjoni u l-konkurrenza imma nixtiequ li jkun hemm kompetizzjoni li tkun ġusta u li l-mod kif dawn is-servizzi qegħdin jiġu evalwati jrid isir skont regoli ta' trasparenza u ta' serjetà li huma l-karatteristika ta' suq illi jistħoqlu jissejjaħ suq Aħna nistiednu nitolbu lill istati membri biex ma jxekklux il-proċess ta' ħolqien ta' eżma illi ma jxejnux il-pakket ta' supervizjoni mill-kontenut tiegħu għaliex inkella insibu ruħna f'pożizzjoni illi ma kunux nistgħu eh, nikkontrollaw dik illi li wara kollox jolqotna il kol Grazzi Sur Kummissarju. Merci, Madam Goulard. Grazzi ħafna, Signora Gular. Issa il-Kummissarju Barnier. Grazzi, Sur President, Signori Deputati. L-ewwel net jiena tassew minn qalbi nixtieq nirringrazzja lill gruppi politiċi illi ħadu l-inizjattiva biex irresqu dawn il-mistoqsijiet is-Sur Xultiċi Sur Pittella, Gozes u issa is-Sinjura Gular u membri parlamentari oħrajn li se jitkellmu fuq suġġett daqshekk importanti jiena tassew nixtieq naqsam magħkom il-ħsibijiet tiegħi u sabiex intom tkunu tafu kemm jiena determinat illi naħdem fuq dan is-suġġett għaliex eh, jolqotna l mhux biss minħabba l-kriżi ma wkoll huwa marbut ma' trasparenza illi ċ-ċittadini għandhom dritt għaliha. Fl-20 ta' April li għadda jiena qudiemkom hawnhekk semmejt dan is-suġġett tal-Credit Rating Agencies l-importanza tagħhom għad ħaddin tal-ekonomija tas-swieq finanzjarji meta wieħed ikun irid jara kemmi eh, b'saħħitha jew eh, jekk għandux deni eh, jekk tkun kumpanija prodott jew stat membru. Allor, sinjuri, intom taqblu mija jilli mux jekk aħna nkissru il-termometru illi wieħed inizzel id-deni. Imma rridu nkunu nafu illi qabel ma nippruvaw nkejlu d-deni il-termometru qiegħed jaħdem sew. U issa għal xi kultant hemm bżonn ta' iktar minn termometru wieħed sabiex wieħed ikun ċert illi eh, il-temperatura li qed tiġi rekordjata hija eh, dik eh, tajba. U għek l-istess ħaġa rridu namlu fuq dawn il-credit rating agencies li għandhom ruol importanti ħafna fl-evalwazzjoni tal-riskju fil-qada tal-kompaniji bħal dik tal-istati u il-krizi u rrit sur xuntis kellek raġun illi dawn il- l-aġenziji mhux dejjem ħadmu kif suppost u kultant l-iżbalji li għamlu kellhom konsegwenzi korro ħafna. U huwa propju f'dan il-kuntest u f'dan il- eh, il-G20 ħa deċiżjonijiet qawwija li ġifiri li toħloq supervizjoni u regoli għal governanza. U najdilkom u koll li f-momenti tal-krizi bħalma xoħut minnkom eh, fakkartuna sur gozes signora Gular, il-Parlament ħa il-responsabiltajiet tijaw u għamel priorità mill-mod kif jaħdmu dawn ir-rating agencies minn settembru tal-2009, jiġifieri sena wara fallew Lehman Brothers eh, ġie adottat dan il-regolament fuq dawn l-aġenziji anke bl-approvazzjoni tal-Parlament u nishtaq għal darbohra nirringrazzja l-Sur Gozes biex naraw li dawn eh, biex nsolfu l-problema illi kienu qed joqalaw il-mod kif jaħdmu u jiffunzjonaw dawn l-aġenziji. Mżon li aħna nimponu għat ta' regoli stretti li iwaqfu darba għal dejjem il-konflitti ta' interessi sabiex jisaxħu il-kwalità ta' ratings u l-mod kif jenataw il-ratings u fl-ħarnet biex naraw il l-aġenziji jaħdmu b'mod iktar trasparenti. Sinjuri, jena fiduċjus illi dawn ir-regoli il-ġodda se jtejbu mod sostanzjali l-indipendenza ta' dawn il-proċessi, il trasparenza ta' dawn l-aġenziji u l-kwalità tar ratings li jagħtu. Inklużi dawk fuq id-dejn sovran tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea tal-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. 15 ilu din hija t-tieni fażi it-2 ta' Ġunju, il-Kummissjoni fuq proposta tiegħi adottat proposta għal modifika ta' regolament fuq il-Credit Rating Agencies biex tagħti lill-leżma din l-Awtorità eh, Ewropea ta' Supervizjoni tas Swieq biex ikkollem eh, biex twettaq sorveljanza u kontroll fuq il-Credit Rating Agencies imma eżma għadha ma teżistix u jiena naqbel 100% ma dak li qalet is-Sinjura Gular, hemm bżonn illi kif tkellimna dan l-aħħar mar rapporter tal-pakket wara supervizjoni, il-pakket la Rosier, irridu illi naslu għal kompromess dinamiku kredibli bejn il- Kommissjoni Parlament u l-Kunsil biex inwet u dak li aħna proponejna jiġifieri minn flok ma jkun hemm tliet awtoritajiet indipendenti minn jannar li ġej u għadna ma wasalniex hemmhekk il-Kunsil u il-Kunsil parlament għallu xjaħsbu imma il-Kommissjoni u jiena mod partikolari uh, lest li naħdem biex jintlaħ dan il-kompromess dinamiku. Unbatem bżon li biex aħna insaxħu il-trasparenza eh, u anki insaxħu l-kompetitivita daħanna uh, eh, dispozizjoni sabiex ikunem garanzija ta' ċess għall-informazzjoni fuq l-istrumenti finanzjarji li dam l-aġenziji illi huma Eh, lesti illi jagħtu informazzjoni anke ma tkunx mitluba l-aġenzija tirċievi eh, informazzjoni biex tasal ratings tagħha u l-aġenziji l-oħrajn ikollhom id-dritt illi jużaw l-istess informazzjoni sabiex huma wkoll ikunu jistgħu eh, ikomplu bil-ħidma tagħhom ma dax xorta waħda mhux biżejjed. Issa kulħadd jaf l-Ewropa madwar id-dinja illi in-nuqqasijiet illi hemm fil-proċeduri li jintużaw bħalissa illi uritna ċara il-kriżi. Naqbel ma' sur xuntis hawnhekk għalhekk jiena tlabt is-servizzi tiegħi biex jibdew hidma ġdida, ħidma ta' riflessjoni fuq l-arkitettura kollha u r-rwol ta' dawn il-credit rating agencies u f'dan il-kontest sur pittella li fix-xhur li ġejjin se ssir analiżi, studju oġġettiv u preċiż ta' kif jaħdmu dawn l-aġenziji fid-dawl ta' regolamenti il-ġodda u anki irridu nqisu wkoll anki jekk dan għadu uh, ma, ma daħalx fis-seħ irridu nistennew Deċembru. Naħseb illi intom il-kol taqblu illi hemm problema. Problema ta' diversità li fih dan is-suq eh, eh, memx bizzejiet konkurrenza u kompetittività f'dan il-qasam u din xi ħaġa li l-inna tħassibna minnar ma noqogħdu nagħtu privileġġi partikolari jew importanza iktar li setturi wieħed fuq l-ieħor, hemm bżonn illi aħna noħolqu wkoll uh, <laughs> Credit Rating Agency Ewropea li tkun indipendenti li eh, tista' tagħti ratings fuq ir-riski sovrani illi semma' Sur Gozes u anki il-Sur Pitella u Signora Gular, miżura strutturali oħra li aħna qed naħsbu dwarha hija iktar partecipazzjoni eh, parteċipazzjoni minn entitajiet privati il-dejn sovran għaliex meta nitkellmu dwar il-Greċja, eċetera, dini ħaġa, jridu jingħataw eh, attenzjoni partikolari sabiex nkunu ċerti illi l-metodi li nużaw ikunu xirqa u adattati nuqassa ta' diligenza minnaħa tal-banek u istituzzjonijiet finanzjari, nuqqas ta' kriterji xirqa u kol jistħoqilom attenzjoni partikolari għalix l-istruttura legomentari li teżisti bħalissa titlob u kol illi ikunem eżami mill-iħsa l wiċċ dwar dan kollu. Aħna maħniex se naħarbu mill- minn dawk il-kwistjonijiet li huma diffiċli l-Kummissjoni qiegħda taħdem sabiex toħroġ bl-ewwel eh, linji tagħha l-ewwel suġġerimenti tagħha f'Settembru dak li għandu x'aqsam ma' trasparenza u kontroll fir-regolament ta' prodotti derivati eh, u, l-beħ tagħhom u se tagħmel proposta leġislattiva fl-aħħar ta' din is-sena jew mhux iktar tard mill fil-bidu tas-sena d-dieħla. dak illi għamel eh, il-predeċessur tiegħi kien tajje però irridu nkomplu naħdmu fuqhom sabiex nevitaw li jkun hemm il-konflitti ta' interessi u sabiex eh, fir ta' stant nirringrazzjakom. Thank you, Commission. Grazie, Commissario. Issa naddu għal kellima fissam il-gruppi politiċi, nibdew bis-soċjalisti u demokratiċi, is-Sur Sanchez Presed, għandu 3 minuti. Grazie ħafna, President. Kommissarju Barnier, l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu ma kienx kapaċi jantiċipaw il-kriżi tal-mortgage subprime jew inkella l-kolas tal-Lehman Brothers eh, dak li ġie adottat f'April eh, jissottometti l-Aġenziji Ewropej għal eh, trasparenza u responsabilità għal kwalità tagħha u fissa se jinħarsu lej ċerta konflitti ta' interess fl-operazzjonijiet tagħha. Il-proposta ġida tal-Kommissjoni eh, għandha l-intenzjoni li tmur f'din id-direzzjoni li konvent li l-Parlament ħanħannu kontribut biex ikun jkun supervizjoni mill-ewwel ta' jannar tal- l-2011 u kopara u kol proġetti biex ikun hemm qafas eh, regolatorju li jkun iżjed eh, eh, esiġenti. Bil-kriżi tad-deficit u meta naraw diskrezzjoni li għandhom daw tip ta' aġenziji biex jippreparaw u jinformaw u l-impatt proċikliku ta' tip ta' klassifikazzjoni f'ċerta sekkozzjonijiet Eh, għalu li huma responsabli tfih tan-nar imma fl-istessin iqabdu n-nar. L-istituzzjoni finanzjari prinċipali eh, eh, li l-Bank Ċentrali per esempio Ewropew iddeċiedi li ma jużax il-kwalifikazzjonijiet tagħhom meta hu jitratta dejn sovran u hemm bżonn li aħna nħassu lej l-rwol taħħom u naraw id kif jieħtlu fil-interessi pubbliċi l-Aġenziji ta' tal-klassifikazzjoni kredit f'kondizzjoni biex jkunu jistgħu valutazzjoni eh, oġġettiva tal-riskju sovran. U l mistoqset li għandna qudiemna huma eh, iżjed fil-font għandna eh, karattru strutturali u l-kompatibilità tagħhom mal-prinċipji demokratiċi. Dan qed ikollhom impatt fuq dak li l-pensjonisti ħaddima u oħrajn huma vulnerabbli jaħdmu u jaraw li dak li jagħmlu jiġi mm, mormi. Hemm mistoqsijiet dwar l-indipendenza tagħhom huwa kompatibbli li jkun hemm rating pubbliku mal-fatt li huwa aġenzija privati sta wieħed ikun il-maġistratu fl-istess parti mill-interessati. Huma l-atturi li jażlu min jeżamina dawn huma s-Senat tal istat Uniti ġaqta ħarsu lejn dawn l-affarijiet u aħna nabżon nħarsu lejhom ukoll eh, dawn għaw affarijiet li għannu xaqs ma sostabilità nistaw nizguraw li kunem governanza eh, sostenibli li eh, nippermetti li aħna nibqaw indifferenti għal l-impenni tal-autoritajiet pubbliċi u internazzjonali u Ewropej ħaj jirrispondu għall effett li huma jkollhom fuq is-swieq u bil-konsekwenza li wieħed jista' jgħidilhom bħala verament ħżin ħżiena jistgħu huma jżommu l-indipendenza regolatorja mill-normi li użati ħajkomplu huma fil-nuqqas ta' kompetizzjoni u jistgħu jkollhom effett daqsa kbir fuq l-ekonomija tagħna bla kontroll, aħna eh, eh, hemm bżonn li wieħed iħares lejn il-kontroll intern u l-istruttura tal-governanza tal-struttura tal-negozju tagħhom. Għandna bżonn sistema Ewropea ta' rating biex eh, dawk li jeżistu ġa nobligaw jagħmlu affarijiet ġoħra. U għandna bżonn li forsi jkollna rating eh, globali li jisegwi ċerta prinċipji iżda ġenerali dan huma xi ftit mill-mistoqsijiet li għandna bżonn ħarsu lejhom. Grazzi ħafna Sur Sanchez, issa kellimni Mrs. sinjura Bowza Liberali u Demokratiċi. Minuta u nofs, grazzi ħafna Sur President, Kommissarju, xi xi żmien ilu eh, kien hemm min qal l-Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal kretu ma misthomx naqsu l-klassifikazzjoni tal-Gregi. Araw xam l-euro qalu. Eh, kont ħanajt li għanna bżon li najdu iżjed konflett ta' interess jekk pajizi eh, pajjiżi nifisom jagħtu l-klassifikazzjoni tal-krediti tiegħhom tagħhom stess dalodu fil-dibattit fuq l-istatistiki, Kommissarju Ren qal li li eh, l-aġir tarbudi moodys il ma kienx ħaġa konvenjenti. Jiena dispjaċini nifhem li hemm ċerta frustrazzjonijiet imma l-idea tiegħi hija eh, li forsi eh, ġennen, jiena ma rridx ratings li huma komdi, li huma konvenjenti jekk ikunx komdu għal banek ta' investiment jew banek ċentrali ir-ratings kienu komdi wis u konvenjenti wis għal regolaturi u dan wassal għal nuqqas ta' due diligence. Aġenzija pubblika għal dejn sovran għandha ċerta aspetti, ma kif nisuperaw interferenza politika, per eżempju, jekk il-kapital tal-banek huwa qed jiġi riskjat u għax dan għandu konsekwenzi makroekonomiċi. Aħna għandna bżonn navanzaw ħafna f'dak l-nixaqsama integrata u Imma jiena żgura li l-prinċipji ta' governanza korporattiva għandu rwol fis-settur pubbliku u privatu. Dan għandu japplika l-leżma u l-ESAs l-oħra wkoll. Grazzi ħafna sur Unjora Bows. Naddu issa għal l-Onorevoli Gold. għal tret minuti. Grazie ħafna, Sur President. Grazie Kummissarju Barnier. Grazie għalli użajt il germanis qabel. Grazzi. Mela, l-ewwel jena ħoss eh, li l-kriżi li għaddejna minna juri li waħda mill-problemi ewlenin huwa li apparti minn dak li ġant qal jien nixtieq nisħaq fuq ċerta affarijiet. Waħda minnhom hija li l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu qed jaħdmu flimkien ma' aġenziji oħra li mhumiex kapaċi jagħmlu valutazzjoni tar-riskju. Meta tqabbilhom ma' ċib ta' kejli ieħor fis-swieq u dan għandhom ma tantx wieħed jista' jabda fuqhom l-orkija li hemm fis fisswi hija problema oħra, n-numru ta' nies li jagħmlu offerti fuq is-suq ġa ħaġa li għam referenza li il-surbanjer hemm ħafna atturi fis-suq u dan jkomplika l-affarijiet. Problema oħra li hija komplikata huwa l-inċentiv. Aħna ma tkellimniex biżejjed fuq l-inċentiv. ċanna u dimna u għevin situazzjoni daw l-Aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu. Il-ħruxa ta' tip ta' rating, ta' tip ta' klassifikazzjoni, tati premju għal persuna fil-klassi li għandu iżjed marka għolja bħal l-università qabel l-eżamiet mur issib lil professu u tħallsu biex ikun jista e, jtik e, marka tajba. Din hija problema li aħna verament rridu nieħdu nota tagħha. Naf li l-Kummissarju qed jirrifletti fuq dwar kif dawk li għandhom prodott eh, finanzjarju eh, xjofru eh, jistaw jkollhom influenza fuq l-Aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu u fil-valutazzjoni tagħhom. Dina twassanna għal kwestjoni oħra ta' dejn soveran. U l-kwestjoni tas settur privat meta dan jiġi valutat. Aħna għandna bżonn li waqfu tip ta' sistema eh, ta' incentivi falsa għanna bżon korp publiku. Mux eh, oligopolija privata eh, li posta jħoda monopolju kif qed jipproponu dawk ta' xelluk. Korp pubbliku jista' jwassal li atturi ekonomiċi oħrajn jiġu mażula biex jipproduċu dal tip ta' valutazzjoni, dal tip ta' klassifikazzjoni u dina tiġi pubblikata u tiġi riveduta. Jena kontent bil-proposti tiegħek kommissjoni u nispera li dawn wasluna eh, għal situazzjoni eh, fejn insibu soluzzjoni għal problemi li għanna u dimna li ħabba l-sforzi ta' sul grossess u l-Kommissjoni u l-Konsil daw problemi għadhom jeżistu ma nisperaw li forsi nsibu xi tip ta' soluzzjoni ġdida minn ma nħolqu monopolju billi nħarsu lejn problemi ta' regolament u nġentif dan is-settur u nieħdu approċċ u nieħdu approċ konsistenti. Issa għall-Onorevoli Swinburne. Għazur xunuti, grazzi ħafna, President, Komissarju Barnier, kienet ħaġa ċara eh, kmini fil-krizi li kien hemm eh, li kienet waħda mill-affarijiet li ġiet indirizzata eh, l-sena għaddiet li wieħed jaġġorna eh, eh, situazzjoni fej aġenziji eh, eh, tal-Istati Uniti li huma responsabbli għall-Ewropa hija ħaġa li hija tajba. L-aġenziji ta' klassifika tal huma għandhom poter kbir u għandhom il-kapaċità li jispostaw is-swieq bil-tibdil fil-klassifikazzjoni u niżguraw li għandhom li jkunu indipendenti u li daw jibqgħu indipendenti. Ma l-klassifikazzjoni li jista' jwaslu għal moviment ta' biljuni ta' euro ta' euro m'għandux ikun surpriża għalsu. Per eżempju, l-aġenziji ta' klassifika tal kredit għandhom jippubblikaw test ta' stress u analiżi ta' xenarju biex itejbu il-trasparenza. Imma dan kollu rridu niftakru għanna niftakru dawk li l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu jagħmlu dawn huma qegħdin hemmhekk biex jaraw eh, jagħmlu valutazzjoni tal-riskju ta' daw l-istituzzjonijiet finanzjarji, stati sovrani u oħrajn. Aħna m'għandniex waħlu fihom meta huma jgħatu informazzjoni leġittima u ma nix nużawa bħala eh, eh, skuza għal reazzjoni tassu għal situazzjoni tal-finanzi tagħna. Aħna madan kollu għandna jgħamlu motorreċ iqreb u maħna għanna wkoll l-kwistjoni politika għaliex l-investituri, s-swieq eh, u stati sovrani jiddependu daqshekk fuq l-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni ta' Kredu minn flok jagħmlu due diligence adekwat u jiġbru l-informazzjoni huma nfusna. Għaliex il-suq u dominat minn tliet meta hemm ħafna zjed huma disponibbli għas-suq. Meta nir nirrispondu għal daw it-tip ta' mistoqsija, allura kif nħossu li dawn huma responsabbli tkun ikolla zjed sens għandhom responsabilta fl istessin li għandhom poter kbir. Thank you very much, madam. Grazie ħafna, signora Swinburn, naddu issa għall-onorevole Klute. Grazie ħafna, President. Jena nishtiq nfakkar li l-bira il-Greċja għal darboħra naqqasela l-klassifikazzjoni minn Moody's. Dibaxxiet, aħna kollha nafu li f'daw l-aħħar ġimgħat il-gvern Grek għamil pressjoni kbira fuq il-popolazzjoni tiegħu stess biex ikun jista' eh, jissupera din il-kriżi li għandhom qudiemhom. Aħna nafu dwar il-pakket ta' 750 miljun biex joff biex jappoġġa l-pajjiżi li għandhom xi situazzjoni ta' kriżi. Madana kollu il-Greċja għal darboħra tnaqsi della klassifikazzjoni palma ġara fil-Spanja wara li introduċiet, wara li daħlet ċerta miżuri ta' stauterità. Kummissarju Barnier, inti għat li m'hemmx għannix inkissru il-termometru. Imma ma nafx li termometru huwa eh, metafora utli dan il-kas meta niġu għall-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Għax mill-lider il-termometru qed iwassal li l-pazjent qed ikun iżjed qed imur għall Kif tista' tnaqqas il-klassifikazzjoni u tagħmel valutazzjoni inqas għal pajjiżi li qed jagħmlu l-isforzi kollha qed jippruvaw jagħmlu huma ma rawx li m'għandunawx li kien ġejja il-kriżi. Ġarajna dan. L-Aġenziji ta' klassifikazzjoni ta' kreditu m'għamlu xejn biex jevitaw l-kriżi biex jafżaw dwar l-kriżi li ġejja u l-valutazzjoni tagħhom ta' lejn membra qabel ma jfallit kienet pożittiva. Ġifieri, il-Aġenziji ta' klassifikazzjoni ta' kreditu ma kellhomx suċċess. U ma għamlux, u laqqas ma kellhom suċċess fil-ġestjoni tal-kriżi. Skont il-mezzi ta' xandir, il-pakketti ta' austerità mux għed kollum impatt pozittiv u l-pajizi għedin jitnaqqas kull darba il-credit rating taħħom. Eh, skużani, President, sibtika li zjed zmin. Eh, sentenza oħra, l-istati u l-intraprizi ma jistawx inkejlu għom bl-istess maniera u jena ma naħsibx li nek noqdu nżejnu huwa biżejjed għanna bżon riforma kompleta tal-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Skużani jekk forsi eċċedejt il-ħin li kalli għallu kadk. L-għuna kollu blum għal minuta u nofs. No. Can you hear me now? Thank you very much. Sorry about that. Uh... Scusami, Sir President. Commissario il-CRAs għamlu patt ma' xitan ftit ta' snin ilu meta bdew jorbtu fuq dawk il-kumpaniji illi kellhom bonds illi kellhom bżonn rating għal ħlas u minn eh, min jiddeċidi x'se jsir jista' jgħid ukoll kif se jsir dawn il- credit rating agencies ħafna minnhom ħamdu ħadmu nies li m'għandhomx esperjenza u jbiddel ratings meta kulħadd ikun jaf li l-affarijiet inbidlu. Mbagħad ħafna drabi jrid jiġri xi ħaġa biex wieħed jinduna realtà x'inhi imma mhux il kulħadd joġbu iċ-ċifri b'mod partikolari hawnhekk u għalhekk noboduhom imma anki il-dawn iż-żazax fil-credit rating agencies jafu l-Irlanda, l-Greċja, l-Ispanja, l-Italja u e, il-Portugal e, huma e, falluti, jekk ma falluti huma falluti, allura x'qed ngħidu hawnhekk ikonna aġenzija tagħna li nħallsu aħna għaliha u mbagħad tagħmel iridu aħna sabiex tkun tista' mbagħad tagħmel tajjeb għal dak li għandna bżonn aħna imma b'min se nitqu Jiena nissuġġerixxi illi b'xi bl-eċċezzjoni tal-xi korrispondenti ekonomiċi tal-BBC u xi konsillira lokali fir-Renju Unit il bħat maħna se nitqu. Anzi, dawn se sejtuna l-forka u ħadd ma jista' jlumhom il-daw. Is-Sinjura Le Pen għal żewġ minuti. Sur President, kollegi, Sur Kommissarju, il-fat il li il-CRAs huma qed jagħmlu l-ħsara, aħna nistaw ovvjament eh, kulħadd jaf bija. U il fat fil-fatt komplew jagħmlu jarqu l-affarijiet dejjem iktar imma il- dak illi għamlet il-Kommissjoni mhux laċ l-Istati membri illi jidu jieħdu il-passi huma wkoll. Bħalissa il-CRAs ma jistawx jaħdmu kif suppost għaliex hemm konflitt ta' interessi u l-fatt li l-Kummissjoni qed tieħu l-approċċ tas-soltu qed jitfana lura wkoll is-Sur Barroso jaħseb li CRAs għandu jkun jsir supervizjoni tagħhom il-Bank Ċentrali Ewropew. U da ma jgħamil sens, nab kam għal sur Jean-Claude Trichet fi frar ta' din is-sena għal l-isforzi ta' konsolidazzjoni għal balance sheets tal-banek eh, jitlob ħafna konfidenzjalità, jiġifieri li eh, segretezza u l-nuqqas ta' trasparenza. U issa qegħdin aħna qegħdin nindirizzaw propju sintomi u mhux nitrattaw il-marda min se jagħmel tajjeb għal dawn is-CRAs, min qed joħroġ dawn il-ratings il, sa' kemm aħna ntemmu din il-possibilità ta' persuni illi jistgħu jaqalaw il-flus billi eh, meta ma jkollhomx kapital fidejhom mela aħna x'se naslu se jkollu dan effett devastanti fuq iċ-ċittadini tagħna fuq l-ekonomiji tagħna. Aħna rridu eh, nilqgħu nilqaw kontra l-persuni li eh, sempliċement eh, jistampaw il-flus, jieħdu self, umbat naraw li s-swieq jagħmlu li jagħmlu. Sur Xikluna, għandu żewġ minuti. Sur President, l-attakk li sar dan l-axħar fuq is cras minħabba il-mod kif jenataw il-ratings u meta jenataw, forsi jista jitqis minn xuħut bħala esagerazzjoni. Madana kollu innu qasajiet ta' CRAs kulħadd jaf bihom u kulħadd jaqbel f'dan il-Parlament dwar dan. Dawn taw ratings u l-jien l-bonds illi fl-axar mill-axar un-bat tfaw fi xejn u wissa li l-affarijiet imbidlu u li eh, s-situazzjoni ekonomika eh, fl-Europa għada kera. Issa għedin jipruvaw ibidlu l-affarijiet u laqqas pakket ta' 57 biljun euro ma' konvinċijom id-dera. Madana kollu irridu noqogħdu attenti meta qegħdin nirreaġixxu sabiex eh, ma nidrux illi eh, eh, qegħdin noqtlu l-messaġġi għax iġibin naħbar ħażina meta dawn il-kumpaniji jew jagħtu ratings jien wis jew ratings baxxi wis l-influenza ta' dawn l-aġenziji fuq il-swieq finanzjarji dinjin huwa enormi tantu hekk illi għand jistgħu uh, jagħmlu ħsara kbira u jġibu pajjiż u ċittadini tiegħu għal Aħna rridu nifmu kif dawn l-aġenziji joħolqu r ratings tagħhom u jbijawhom. Ir-relazzjonijiet li hemm bejn min joħroġ il-bonds u min jagħti ratings ta' fuqhom. Umbagħad hemm ukoll il-numru ta' kumpaniji li hemm u kemm huma kompetittivi bejniethom dawn iridu jkunu banek u istituzzjonijiet finanzjarji li jridu u koll ikunu ikollom ir ratings mela l dawn l-aġenziji u koll iridu jkollhom ir ratings il-kawza ta' dawn il-problemi inklużi il-konflitti ta' interessi u ċari, ma danna kollu il-soluzzjonijiet ma tanċu ma daqsek ċari. Għallek ejjew noqodu attenti, insibu soluzzjoni xirqa u ejjew ma nirreagġixxux eh, b'mod eżaġerat li jumbat jista' jkollu wkoll ehm, konsegwenzi korroħ ħafna. Sur Komissarju, il-rating agencies f'din il-krizi li għaddejjin minna kellhom rwol importanti nuqqas ta' trasparenza, konflitt ta' interessi, estorsjoni, prassi li ma tantx wieħed jista' jirrakkomanda. Dawn huma kollha affarijiet li huma ċari u dawn is-CRAs mid-dera mhux qed jifmu x'inhi l-problema. Jiena naħseb illi l-Unjoni Ewropea trid tieħu azzjoni u jiena kuntent illi inti taħsebha bħali. Hemm bżonn illi konna Credit Rating Agency Ewropea eh, bbażata fuq modelli sodi u din tkun aġenzija li tkun uh, indipendenti finanzjarjament la tkun taħt l-influenza tal-Kummissjoni laqas tal-Bank Ċentrali Ewropew u għalhekk bħala fondazzjoni indipendenti din l-aġenzija tkun tista tagħmel xi ħaġa dwar l-oligopolju ta' dawn it-tlet eh, credit rating agencies, kull prodott li jiġi offrut fl-Ewropa u kull, kull kumpanija trid toħroġ żewġ ratings waħda tinħareġ minn din il- l-Aġenzija Ewropea bdin biex tkun indipendenti irrid ikollha l-finanzji tagħha stess, jiġifieri hemm bżonn ta' finanzjament statali jew mill-Bank Ċentrali Ewropew jew mill-Kummissjoni. Umbagħad din il-Fondazzjoni Ewropea trid tkun finanzjarament indipendenti, trid tkun autosuffiċjenti u rridu naraw dan kif se jsir jekk hux permezz ta' kuntratt jew permezz ta' soluzzjoni oħra. Imma aħna rridu naraw kif jista' jitnaqqas l-użu ta' dawn l-aġenziji u din hija problema mhux faċli li wieħed isolvija. Thank you. Grazzi. Jina nil-qadan id-dibattitu dwar rating agencies. Aħna irridu naraw il-klassifikazzjonijiet u kif nistaw su aktar għazenzi biex kunem aktar kompetizzjoni. Anke l-kwistjoni tal-konflitt tal-interess irridu nitrattaw. Iżda jien ikolli ngħid illi dejjem konna nafu, kull investitur kien jaf illi dan il-konflitt ta' interess potenzjali jeżisti u l-aġenziji mhumiex huma nfushom rakkomandazzjoni biex wieħed jixtri jew ibih irid niftakru wkoll biex niksbu l-anijiet tal-2020 l-Unjoni Ewropea teħtieġ investiment. U għal-daqstant hemm bżonn ta' fiduċja fissu u l-aġenziji tar-rating huma parti ewlenija mill-fiduċja fissu meta ir-ratings jaħdmu dawn iżidu l-aċċess ta' swieq kapitali għas-self rati tal-imax baxxi u għalhekk kif rankaw il fusta minnħalla minħalla 16 u ma jservu wkoll biex jagħtu l-investituri xi linji gwida. Imma mhux ma jfissirx li jieħdu deċiżjonijiet ftakru illi fl-Europa l-ebda ixuwer li għandu tlet eh, ratings ta' A għatma ma kien defaulted. Għanta f'din il-krizi l-istruttura tar-ratings fl-Ewropa jinqas minn punt 3% ġifiri 99.9% ta' AAA ma kienux default. Taħna nabżon ta' din il-fiduċa tal-investituri rridu naraw credit rating agencies tagħna imma ftakru illi mhux kollox marilhom żmerġ. Grazzi. L-Onorevoli Morganti. Minuta kjożbok. Grazzi, Sur President, kollegi. Jiena konvint illi aħna rridu ntejbu trasparenza u l-accountability tal-aġenziji ta' rating, imma jiena ma naqbilx ma dawk iridu jlimitaw limitaw il-kamp ta' azzjoni u ta' funzjonijiet, nuqqas ta' aġenziji ta' rating biex huma jiprevedu riski u jafżaw l-issu u maleku ta' fallimenti tal-istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi u ta' sistema kollha bankarja jiena nemmen fis-suq liberu u jiena naħseb illi aħjar ikun hemm aktar kompetizzjoni fis-settur tar-rating imma l-ħolqien ta' Aġenzija Pubblika Ewropea tar-rating tkun ossimoro, tkun riskju kbir illi l-lit pubblika takwista is-suq kollu irdu nitkellmu wkoll dwar ir-responsabilità tal-Aġenzija Twali ta' rating fi, fi kriżi finanzjarja meta hija l-ewwel qabel kollox tkun waħda ekonomika. Il-politika li ġiet adottata turi kif l-Ewropa ħasbet illi setet tibdel il-finanzi ma l-ekonomija reali u abbandonat is-settur kollu tal-produzzjoni. L-Onorevoli Podimata, 3 minuti. Grazzi, Sur President, Komissarju. Diskussjoni tal-lum dwar il-qafas ta' sub supervizjoni tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu l-mod kif jaħdmu hija aktar importanti wara deċiżjoni tal-bira tal-Moody's illi huma innaqsu berba units ir-rating tal-Greċja. Ovvjament din mhix l-ewwel darba f'dan l-aħħar xhur. Illi rating tal-Greċja ġim naqqas b'mod konsiderevoli iżda il-downgrading tal-biraħ huwa wieħed illi jipprovokana ma jħux in konsiderazzjoni kull tip ta' progress illi kien hemm biex jiġimplementat il-programm tal-kupru l-miżuri ta' austerità illi l-membri ta' trojka li kienu ġewwa ten ifaħruhom. Lanqas jieħu konsiderazzjoni l-isforzi li saru marbuta mal-istabilità u l-mekkaniżmi, lanqas il-fatt li 10 biljun euro ġew minn fuqha biex ikun hemm impetus ġdid fl-ekonomija Griega. Sur Kummissarju, il-President tal-Bank Centrali Ewropew u, u l-Gvernatur ta' Deutsche Bank u president tal-Kommissjoni edin jifirħu l-Gvern Grek tal-li implementa il ftajim il-intlaħa. U tal-li enew biex huma jollu ir-rata tal-euro. Ma fl-istess waqt għandna l mudi illi qed jibqgħu naqsu l-klassifikazzjoni tal-Greċja. U dan juri li hemm evalwazzjoni totalment opposta jiena naħseb li din hija mossa illi turi il-konflitt ta' interess li jinsab hemmhekk. Dan qed jikkomprometti l-isforzi li qed tagħmel il-Greċja għal irkupru fiskali, imma dan huwa wkoll inċentiv għal spekulaturi fis-suq biex huma jkomplu jaħdmu għaskapitu tal-ekonomija Griega u żona euro. Għal-daqstant għal darba għedin naraw illi dan jikkonferma illi dawn l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu Eddin jamlu l-evalwazzjoni tagħhom mingħajr ma għandhom lebda kontroll fuq l-inċentivi tal-evalwazzjonijiet tagħhom. U dan għajjem kwistjonijiet serji ta' demokrazija. Kif ukoll ta' responsabilità globali u Ewropea. Nistgħu nsemmu ħafna eżempji, iżda l-kwistjoni hawnhekk hija aħna x'ser nagħmlu biex inħarsu l-ekonomiji Ewropej minn din l-ispekulazzjoni bħala riżultat ta' dawn il-klassifikazzjonijiet ħżiena aħna rridu naħdmu fuq żewġ livelli. Irridu illi ikkonna Aġenzija Ewropea tar ratings li tkun kompetittiva. Umbat għanna bżon ta' qafas illi nistaw niddependu fuqhom fuqu li jkun affitabli rridu niskuraw illi konna trasparenza, standards ta' ratings għal perjodu fejn dawn jiġu magħmula għall evalwazzjoni kif ukoll naraw repursjonijiet fuq issu u l-evalwazzjoni tar-ratings u marbuta mal kemm huma eżatti dawn u preċiżi u kemm wieħed jista' jiddependi fuqhom. Grazzi l-onorevoli Imbrasas għal minuta. Sur President, Komissarju, kollegi. Fis-fond tal-kriżi, Aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu jistaw jiġu trattati bħala entitajiet li jikontribuxxew għal kriżi ħatmu responsabbli mill-aħħar riżultat tal-evalwazzjoni anke jekk ir-ratings għandhom impatt kbir fuq is-sitwazzjoni ġenerali kif ukoll fuq il-kapacità li wieħed jissellef. Aħna nifmu illi huwa importanti illi jarġa' jkun hemm il-fiduċja fis-swieq. Il-Kummissjoni ippreżentat regoli ġodda dwar il-ratings tal-kreditu u l-prosedura l-ġdida tfisser aktar supervizjoni, aktar responsabilità, iżda aħna irdu nanalizzaw b'mod ulterjuri dan is-settur huwa neċessarju li neħtieġu li kien hemm supervizjoni ta' dawn is-CRAs u ma jridu jiġu sanzjonati jekk ma jiġixxux kif għandu jkun. Min juża l-credit rating agencies irridu jiġu mħarsa aktar, irrid tiġi u wkoll il-kompetizzjoni fis-settur ta' CRAs. Kull kellim għandu minuta biss il-President. Fil-proċedura KHDI l-Onorevoli Karas Sur President. Jekk naru deċiżjoni tal-Moody's tal-bira, deċiżjoni mhux aċċettabbli dan turi il-pożizzjoni ta' monopolju u s-seta ta' CRAs u nuqqas ta' trasparenza wara deċizjoni tagħhom. Kull CRA trid tkun irreġistrata l-attivitajiet tagħhom u l-bażi ta' deċiżjonijiet tagħhom irridu jiġu skrutinizzati u verifikati dwar l-indipendenza tas CRAs dan irridu niggarantu. Dan ifisser li dawk illi l-om verifika ma jirdu iħallsu flus l aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Palissa hemm konflitti ta' interess, hemm rabtiet bejnietom dawn irridu neliminawhom u ma jridx ikun hemm eh, xogħol ta' konsultazzjoni eh, kif ukoll ratings fl-istess waqt għanna dominazzjoni ta' monopolju hawnhekk fis-suq u dan irdu nelbu irridu nżidu l-kompetizzjoni bej CRAs. Aħna għanna bżon ta' CRAs li kolom is-sede tagħhom fl-Ewropa. Jina naħseb illi hemm bżonn ta' kumpanija wkoll. Aħna ser nkun qegħdin naħdmu ma' Sir Wolf Klins u nittamaw illi il-Komissjoni tkun tista' toħroġ pri proposti. L-Onorevoli Kutas. Grazie sew, Sur President. huma l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu illi ġabu l-kriżi u kabruhom. Ir-regolament tal-Parlament u tal-Kunsill hija rispons tal-mod kif wieħed jirregolamenta l-Aġenzija. l aġenzija kollha li huma bazati fil-ħdan l-Unjoni Ewropea jridu jirrispettaw ċerti regoli. Aħna rridu niżguraw illi jiġi fitat il-konflitt tal-interessi u tiżdiet it-trasparenza. Apparti minnek, aħna ma nistawx nittolleraw din is-sitwazzjoni oligoforistika għaliex dan jagħmel ħażin l suq mhux sew li suq jiġi influenzat minn tliet aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu mill-Istati Uniti. Wara kollox, l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu ma jridux jagħmlu ħsara lil negozju li li diġà għandu biżejjed ħsara. Sur Kummissarju nafu illi hija xi ħaġa assurda li żewġ tlet kumpaniji li mhumiex fih dan l-Unjoni Ewropea jiddeċiedu fuq il-falliment ta' kumpaniji Ewropej. Jekk naraw, per eżempju, il-waqt meta dawn qegħdin jiddeċidu, din xi ħaġa assurda. Ejja npoġġu dan kollu f'perspettiva. Ejja naraw illi it-titlu ta' AAA jingħata lill-ekonomija Amerikana u rajna l-konsekwenzi diżastrużi ta' dan kollu. Il-kwalità tar-ratings hija wkoll waħda xi ftit dubjuża. Bil-kriżi finanzjarja internazzjonali rajna l-kollas tal-banek. U wasal iż-żmien illi jiddaħlu ir-regoli. Il u li jkun hemm supervizjoni li tiddaħħal mhux biss fuq livell tal-Unjoni Ewropea, u li bażesku. Grazzi, Sur President. Fil-kuntest tal-kriżi attwali l-attività tas CRAs hija dejjem aktar kritikata dan minħabba l-fatt li huma ma setgħu jagħtu klassifikazzjoni oġġettiva dwar is-self li nataw minn kumpaniju mill-istat dawn ma widbux ma widbunix minħabba l-krizi u dan wassal biex grava s-situazzjoni ta' ċertu stati membri li kienu jinsabu diġa f'sitwazzjoni diffiċli. Dwar is-CRAs hemm tliet eh, CRAs Amerikani li qegħdin Jamlu skrutinju fuq is-suq kollu. Jiena napoġġa l-proposta ta' Sur Barrier illi tinħol Aġenzija Ewropea tal-rating tal-kredit. Kif tafu il-ġimgħa l-oħra, waħda mill aġenzija bidlet il-rating tal-kredit tal-Ġermanja wara li kien hemm żball. Fl-Unjoni Ewropea rdu niżguraw illi l-ġejjieni tas-CRA sikun regolamentata ħjar, grazzi. L-onorevoli Strejček. Sur President Kummissarju. Jiena kontet nisma' mill-qrib dan id-dibattitu dwar l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Ikolli ngħid illi jien mhux se noqgħod naqbes il-CRAs. Iżda jiena madana kollu ma nibżax minix favur eh, eh, monopolju jew situazzjoni oligopolistika. Iżda ma smajt il-ħat jistaqsi illum għaliex pajjiżi sħaħ daħlu f'basla fiskali li minna ma jistgħux joħorġu. Jiena naħseb irritu konna dibattitu dwar l-intervent tal-istat fis-suq ħieles. Rridu nitkellmu minn fejn ġew dawn id-djun. Jekk aħna nitkellmu dwar l-affarijiet dawn l-affarijiet m'hemmx għalfejn qogħdu nqattaw ħafna ħin nitkellmu dwar l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu nirreveli komi. Grazzi sur President, sur Kommissarju. Jiena nixtieq nirringrazzjak tal-li tajt il-possibilità li intervjeni dan id-dibattitu. Illi wasal jiem wara eh, il-tnaqis fil-rating tal-Greċja il-kwistjoni marbuta mal-gvernanza ta' dawn l-aġenziji issa ġew istituzzjonalizzati minħabba li għandhom importanza fis sistema ekonomika tagħna huma qegħdin jiddominaw il-dibattitu politiku bħalissa minħabba rwol tagħhom fil-kriżi finanzjarja globali u fil-kriżi attwali ta' żona euro. Sistema ekonomika bħal tagħna ma jistax jaħdem jekk ma jkunx hemm entitajiet indipendenti li janalizzaw il-flus pubbliċi din l-aġenziji tar-rating jiridu jagħmlu l-attività tagħhom b'mod trasparenti u bi standards komuni għaliex żball tagħhom jista' ta' bilħaq ifalli kumpanija jew inkella jagħti kontribut sinifikanti għal bidu ta' kriżi ġdida. Naħseb li ma jridux ninazzjonalizzaw l-aġenziji tar-rating imma niżguraw illi nsibu bilanċ bejn l-indipendenza tagħhom u l-ħtieġa illi nigarantixxu livell xira ta' accountability lejn il-gvernijiet. Għal daqstant irridu nsibu soluzzjoni ibbilanċata jiena naħseb li dan huwa l-aqwa mod kif nistgħu nimxu l-qudiem fl-Unjoni Ewropea. Grazzi l-Onorevoli Papa Nikolaw. Sur President, Sinjuri, it-naqis fil-rating tal-bira, tal-Greċja minnħa tal-Moody's, għajjem bosta kustanijiet u dawn, dawn il-kustanijiet semmewhom il-kollegi fl-Istati Uniti. U madin niprofaw jifmu niprofaw nifhem il-qafas fejn jaħdmu dawn l-aġenziji jekk wieħed trasparenti jew jinkella joperaw b'mod tajjeb. Issa, għal ħafna minn dawn l-aġenziji ir-ratings tagħhom mhumiex ġustifikati għabbażi tal-liġi illi tgħid illi dawn l-aġenziji mhumiex responsabbli għall ammont ta' flejjes illi jintilfu minħabba ta' ratings baljati li huma jħorġu għal daqstant ma lebda kontroll jew skrutinju mem lebda eh, għan mem lebda limitu għal spekulazzjoni u issa ninsabu f'sitwazzjoni fejn il pajzi kollha tal-Unjoni Ewropea jinsabu f'din l-avventura zda ekonomija ħilsa ma jfissirx liġi tal-ġungla. Aħna irridu noqodu attenti kif naġixxu hawnhekk, irridu nkunu ċerti illi dan kollu huwa mifhum, irridu nilleġislaw, għandna bżonn ta' regola, għanna bżon ta' liġi, għanna bżon ta' aktar aġenziji li jaħdmu f'su ġust kompetittiv u għanna sabu ħerqana li nsabu l-proposti minna tal-Komissjoni. Issa smajt diġa xie kustjoni ta' kjoġbok sur Barnier. Grazzi, Sur President, u grazzi li l-kull wieħed minnkom għal eh, kwalità u sinċerità tal-interventi ta'kom. Mux se nerġa' noqgħod nitkellem dwar ir-rwol li, li jaqdu dawn l-aġenziji u l-importanza tar ratings illi huma jagħtu, Sinjura Komi għada kif għaltinna x'fisser dan ir-rwol. Tini komment biex intenni dak li għadu kif qal is-sur Papa Nikolaw u s-sur Zaġek. Aħna rridu ntejbu il-mod kif jaħdmu dawn l-aġenziji, hemm bżonn li jkun hemm iktar trasparenza u li dawn ir-ratings ikunu l-iktar oġġettivi possibbli. Aħna rridu naslu għal dan il-punt imma dan ma jfissirx illi il-kumpaniji finanzjarji u koll rridu jkunu meċija tajjeb ikollhom sistemi ta' supervizjoni interni u esterni li kollom mezzi biex ikollhom ġestjoni ta' kriżijiet u dan ma jfissirx ukoll għallaqas illi l-istati membri m'għandhomx responsabilità li rridu jmexxu il-finanzi pubbliċi tagħhom mod sew u li jonfqu kif inu xira. Mela, lura għas CRAs il-proposta il-ġdida ta' emenda fuq dawn l-aġenziji rridu li din tkun adottata mal-ar kem jista' jkun sabiex naraw li jkun hemm sorveljanza aħjar minn ta' dawn l-aġenziji minn ezma. Eh, Signora, inti trid Eh, tikkorreġi l-informazzjoni li għandha għax l-Bank Ċentrali u laqqas il kummissjoni li se tagħmel supervizjoni ta' dam l-Aġenzija aħna xtaqna u hija ħaġa loġika li tkun eh, esma illi se tieħu dan ir-rwol biex tagħti iktar sorveljanza u iktar trasparenza fuq dawn is-swieq kif qal is-Sur Klins. Kien hemm bżonn illi jkun hemm iktar trasparenza meta wieħed jara eh, xilu għaddej dawn l-aħħar snin Kif għattilkom fl-ewel intervent tijaj, din il-proposta u regolamenti illi jeżistu diġa, sur kutas diġa semma dawn il-regolamenti illi ridu jiġu implementati kif suppost minn issa sa tmim tal-sena. dawn ir-regolamenti u l-proposti ma jindirizzawx is-suġġetti kollha. Ġifiri ċerti kwistjonijiet ma ġewx eżaminati mill eħ l-iktar konkurrenza, per eżempju, iktar kompetittività. Signora Swimburn fakret illi emżon illi s-suq tal-aġenziji ma jkunx eh, fqat zaħir ta' idejn. Is-sur Zvinki Gold għal illi u koll jekk il-modell li aħna qegħdin inħadmu ux u b'saħħtu ux sostenibli aħna rridu naħdmu fuq din il-kwistjoni, rridu navalwaw il-regoli illi huma inklużi fil-regolament il-ġdid illi se jitħlu fis-seħ minn issa sa' Deċembru. Għaliex aħna propju ħsibna dwar dawn il-konflitti ta' interessi biex innaqsuhom u rridu naraw jekk dawn ir-regoli humiex biżejjed irridu naħsbu iktar dwar dan il-modell ta' min joħroġ dawn il-bonds għandu ir-responsabilta. Mbagħad Irridu naraw jekk dawn il-liġijiet u mhix ibbażati wis kif naħseb jien fil-fatt il-ratings li jagħtu dawn l-aġenziji. U fl-aħħar nett, Sinjura Bazescu eh, semmit dan il-punt ukoll, il-metodoloġija partikolari għal riski sovrani hemmhekk ukoll aħna rridu naħdmu biktar preċiżjoni. Nirringrazzja s-Sur Antonio Sanchez Preredo għall appoġġ illi huwa ta' għal ftejjim Eh, ta' malajr fuq il-pakket ta' supervizjoni dan huwa element importanti ħafna għaliex eżma se jkollha bżonnu dan biex tagħmel is-supervizjoni ta' dawn l-aġenziji u mhux biss. Imbagħad hemm bżonn ta' tweġiba iktar strutturali għalhekk aħna se neżaminaw mill-qrib dawn il-kwistjonijiet li għadna kif semmejtilkom u mbagħad dwar l-indipendenza l-indipendenza ta' dawn il- u indipendenza tfisser kredibilità għal dawn l-aġenziji, l-atturi kollha li mhumiex biżejjed l-istrutturi tas-suq il-konkurrenza u anki l-idea li jiena naħseb li hija waħda tajba li jkun hemm aġenzija Ewropea b'mod partikolari biex tindirizza il-kwistjoni tar riski sovrani u forsi mhux dak biss. Ma semmejtx l-status ta' din l-aġenzija se tkun aġenzija pubblika, privata, sħubija, pubblika, privata, jew l-ideja interessanti li smajna eh, dwar fondazzjoni, anki fuq dan aħna għedin eh, beħsibna naħdmu fuqhom fis-simat li ġejjin, is-Sinjura Bolz, is-Sur Schultis, uh, eh, is-Sinjura Podimata, ftit momenti ilu u koll semmew il- il-rating il, li tnaqqas għal Greċja Jiena ma rridx noqgħod nidħol f'ħafna dettalji eh, li fuq ratings li joħorġu dawn l-aġenziji, li ma dan mhux xogħolna hawnhekk aħna m'għandniex inżidu dan m'għandniex ingħidu dwar il-kredibilità ta' dawn ir-ratings. Imma kif għal Olli Ren dal-ħodu u d-dimkom, rritnajtu illi jena kont surprise. Is-sur Molzer ukoll qal li kien surpriż imma jiena kont surpriż meta inħarġet din l-aħħar rating tal-Greċja minn waħda minn dawn l-aġenziji il-bieraħ. Sinjuri, aħna nafu rridu ngħiduh dan barra minn dawn il-ħitan. Aħna nafu illi l-Greċja qed tagħmel sforzi kbar biex uh, issaħħaħ il-finanzi pubbliċi tagħha sabiex ikun hemm tkabbir qawwi u b'saħħtu u l-Kummissjoni għandha kull fiduċja uh, f'dan il-proċess li nbeda illi mhux faċli imma li huwa meħtieġ u li jrid jagħti riżultati mixtieqa. Il-Greċja mhix waħedha illi qiegħda f'din il-qagħda mwera għada fejn għandhom bżon ta' solidarjetà Ewropea bl-appoġġ tal-Kummissjoni tal-Bank Ċentrali tal-Fond Monetarju eh, Internazzjonali illi irridu ikomplu jaħdmu. U kien hemm ukoll min għal min esprima dubji dwar il-mod kif qed isiru uh, kif qed isir il-ħidma minn dawn l-aġenziji u kif għattilkom u koll fil-komunikazzjoni li ħarġet il-Komissjoni fit-2 ta' ġunju u aħna se noħorġu bi proposti leġislattivi jew fit-tmim ta' din is-sena jew fil-bidunet ta' sena il-ġdida. Sur Kluta, inti għati li meta ħna nitkellmu dwar dawn il-kwistjonijiet irridu nifmu din lodda illi trid issaħħaħ it-trasparenza, il-kontroll u tagħti iktar kredibilità u diversità f'arkitettura globali li hija dik ta' eh, regolamentazzjoni intelligenti u effiċjenti dawn huma l-lezzjonijiet li aħna tallimna mill-kriżi u aħna mux tenħallu xejn barra, mux se jkunem territorju suq prodott illi se jahrab mis supervizjoni effiċjenti u eh, regolamentazzjoni intelligenti. Din l-agenda kollha dan il-programm illi proponiet il-Kommissjoni fit-2 ta' Ġunju bl-appoġġ tal-Kunsill tal-Ministri fil-Lussemburgu ftit tal-Jemilu nittama illi Eh, se jkun appoġġat ukoll mill-Kunsill Ewropew tistgħu torbtu fuqi u fuqna, sinjuri, biex noħorġu bil-proposti waħda waħda minn issa u l-bidu tas sena d-dieħla fuq l-impenji kollha illi aħna ħadna biex niżguraw illi fuq livell Ewropew anki fuq livell internazzjonali, anki mal-Istati Uniti, illi aħna maħna se naħlu xejn mill-lezzjonijiet illi tatna din il-kriżi biex ngħinu l-ekonomiji Ewropej u l-kumpaniji Ewropej. Grazzi. Grazzi Komissarju Barnier, kollegi, id-dibattitu dwar il-punt tal-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu u għasamalu. Ser naddu l-punt li jmiss fuq l-agenda iġifieri rapport Mr. Klintz. It-titoli li jiġu offruti lill pubbliku u l-armonizzazzjoni tar rekwiżiti ta' trasparenza. Rapporter jinsa prezenti, ek jozbu jista jitkellem għal erba minuti. Sur President, Kummissarju.